Die Sitzung Nerġa niftaħ is-seduta. l Taljani kompetenti għaluli Informawni bil-għazla ta' Sur Giovanni Barbagallo li beffet mill 10 ta' Marzu 2014 ħajibdel l-Sinjora Francesca Baraccio. Skont l-artiklu 7, paragrafu 1 tal-att tal-introduzzjoni tal-għazla tal-membru tal-Parlament Ewropew, skont l-artiklu 4 tal-regoli ta' proċedura, Sur Giovanni Barbagallo ħajibda ikun membru tal-Parlament Ewropew mill 10 ta' Marzu ġifiri mill-bira. Jena nishtiq nilqa l-kollega Fosna nagħtih merbħa u ngħid li skont l-artiklu 3 paragrafu 8 tal paragrafu 2 ta' regol ta' proċedura u għandu drittijiet kollha bħala membru tal-Parlament Ewropew li jista' jipparteċipa fl-organi kollha u sakemm hu naturalment jiddikjara bil-miktub li m'għandu l-ebda pożizzjoni u attività li tmur kontra l-mandat ta' membru tal-Parlament Ewropew. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais porter à la connaissance du Parlement européen. Grazie ħafna nixtieq illi ninforma lill parlament Ewropew dwar ċertu affarijiet serji ħafna qed jiġu fir-Repubblika Franċiża illi huma daħqa fil-wiċċ fl-istat tal-istat ta' dritt u anke jmorru kontra l drittijiet fundamentali.